Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión con el último punto del... Legi, se nibdew il-laqa tana bl-aħħar punt fuq l-agenda tana, governanza ekonomika globali. Il-rapporter huwa s-sur Hockmark, il-Shadows, tal-gruppi u l-inin huma preżenti u għalhekk nistgħu nibdew il-ħidma tagħna. Is-sur Hockmark, jekk jogħġbok. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur President Jina kontent li għanna l-opportunità li għanna din id-diskussjoni. Ewenet, xtaqt nirringrazzja l kollegi kolla għal-emendi. Eh, jina fil-fema tijaj l-emendi mill-aspet politiku se jkun faċli illi nilħu kompromess meta nsegwu l-paragrafi l-intenzjoni tiegħi hija li wara li konna smieħ ġunju, 27 ta' ġunju, jina nara li għana jkonna diskussjoni dwar il-kompromessi dwar il-paragrafi ewlenin fost il-shadows biex inħejju għal votazzjoni f'Settembru, votazzjoni tal-Komitat. Umbat jkonna votazzjoni tal-plenarja f'Ottubru, ekkum għal-pjaniet issa. Issa, dwar l-emendi differenti, naħseb kollox ma kollox jekk konna bżon ta' aktar kooperazzjoni globali u anke qafas globali, ġifiri għal-governanza globali, governanza dinjija, naraw li għanna il-G20 li huwa struttura importanti ħafna l-20 l-akbar ekonomiji fid-dinja u dawna juru li iva dinja definizzjoni ta' fatti Iżda għandna strutturi oħrajn din hija, L-ekonomiji emerġenti, mbagħad għandna il-verżjonijiet eh, ta' qabel G7, G8. U l-koll naraw allura illi il-G20 huwa l-aktar struttura importanti u hawnhekk kellna il-forum ewleni dwar il-governanza, kif nitattaw il-krizi, kif ukoll niddiskutu tfassil ta' regoli ġodda fuq livell globali. Iżda punt dajjef tal-G20 huwa nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' accountability, ta' universalità u kif ukoll nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' implementazzjoni ukoll fil rapportija jallura allura jena semmejt li bximot irridu norbtu dan mal-20, iżda ma' strutturi oħrajn, mal-IMF per eżempju, entità eżistenti illi wkoll għanda eh, dawn l-elementi ta' trasparenza, accountability, li jista' jkunu aħjar. Iżda xorta waħda għan l-opportunitajiet biex bekk ikun hemm implementazzjoni kredibbli u affidabli. Meta jina rajt l-emendi differenti, rajt li il-maġġoranza tal-emendi mill-maġġoranza mm, tal-gruppi jew minn tal-inqas mill-parti ewlenija tal-kumitat, rajna li dawn edin jittrattaw dawn il-azzjoni eh, ta' bilanċ differenti U allura nara li se jkun pjuttost faċli illi nilqu kompromess meta aħna insegwu dawn l-istrutturi iżda ovvjament meta nqisu id-dettalji meħtieġa. Biex bekk fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun kuntent biex ngħidu hekk jew minn tal-inqas sodisfatti mir-riżultat biex inkun aktar serju. Nista' ngħid minn issa li numru tal-emendi mis-sur Xikluna, is-Sinjura Gollard, nista nara illi jienu nista jisom bħala kompromessi favorevoli, pozittivi. Is-Sur Lambert, hemmhekk għandna xi differenzi fil-femmit tagħna. Ovvjament se jkollna niddiskutu xi ftit ma nasibx li inti sorpriz lanqas jien hekk huma l-affarijiet imma. Iżda t-sorpriza li kellna kena illi 22 u 7 u 50 huma aċċettabbli, nista' naċċettom Iżda nistgħu niddiskutu xorta waħda. Is-Sinjura Perez ukoll kella xi emendi li jiena ukoll eh, favorevoli lejhom. Ġifieri tassew qegħdin nilħu kompromess u konsensus wi hawnhekk. Kollox ma kollox il-paragrafi ewlenin. Numru erba. Fejn huwa importanti illi nittrattaw l-IMF u l-brabta mal-monita u għadin nisħu dan il-punt dawk il-moniti li jridu jkunu parti minn dawn id-drittijiet speċjali dan huwa mezz kif aħna nittrattaw il-problema ċiniża u dan b'mezzi differenti jekk huma jixtiequ li l-immunità tagħhom tkun parti mill eh, dawn id-drittijiet speċjali tal-IMF, aħna nixtiequ nisqu allura li din trid tkun xi ħaġa illi nkunu nistgħu neqilbu. U munita li tkun tista' tissarraf jekk tassew neħu dan l-aspett nkunu għamilna pass il qudiem issa. It-twemmin strutturali dwar l-IMF. Hemmhekk naħseb nistgħu nħallu dan il-punt tad diskussjoni iżda Jiena favuri li konna dawn il-strutturi informali fil-20 iżda wkoll rabta ma' entitajiet oħra. Fil-waqt li naraw li konna kredibilità, sigurtà, implementazzjoni bla problemi. U allura rridu norbtu dana kollu mal-IMF. Kif nagħmlu hekk se tkun eh, kun soġġett għal diskussjoni fost ix xadow Sinjura Beres, issa qed nara hawnhekk minn tal-qas eh, jiena sta napoġġa minn tal-qas żewġ emendi minn naħa tiegħek u jiena kuntent li ngħidlek għax mhux dejjem huwa l-każ u nista' nieqaf hawnhekk grazzi ħafna. Thank you, Mr. Chairman. So, Shikluna, grazie, President. Jina nishtiq nirringrazzja l rapporter Sur Hockman għarda l-rapport. L-abbozz huwa bażi tajba ħafna li fuqa nistaw nibnu, ġifiri l-essenzjali hija temmek fil-fatt nittamaw issa illi niddiskutu il-kompromessi li nittamaw waslu għal rapport b'saħħtu importanti ħafna. Pala introduzzjoni, ikonna najdu illi id-dinja permezz tal-globalizzazzjoni għamlet eh, avvanzi kbar tal-aħħar snin. U il-pajjiżi qed sejħa emerġenti qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum minħabba dawn l-avvanzi. Minkejja dan ma nistgħux ninjoraw kustjoni illi kienem eh, ovvjament il-meltdown finanzjarju, dan ovvjament kif nafu seħ dan l-aħħar minn wara kena reċessjoni enormi li għadna nħassu l-effetti tagħha. Għadna ovvjament ma ħriġnix minn din is-sitwazzjoni negattiva fuq livell dinija, livell dinji. Rajna wkoll li hemm xi pajjiżi li qed jiżviluppaw illi qegħdin ovvjament qegħdin situazzjoni ta' emerġenza għal oħrajn mhix l-istess, situazzjoni sitwazzjoni mhix l-istess. U dan jfisser ukoll li apparti problemi oħra hemm il-problemi ambjentali wkoll. Kif qal s sur Hockmark, hawnhekk għandna dawn l-entitajiet istituzzjonali kif ukoll imbagħad il-kwistjonijiet aħna irridu nindirizzawhom dawn il-kwistjonijiet ċertament irridu niddeċidu dwar x'tip ta' governanza, x'tip ta' teħib ta' deċiżjonijiet irridu sembidlu il-G20 fentita fejn eh, tiġi tixxibaħ il-ġnus maquda fejn l-affarijiet jiġu diskussi iżda qatt ma naslu għal konklużjoni jew sempliċement tip ta' klab fejn il-pajizi l-aktar b'saħħithom huma rappreżentanti, rappreżentati, għandna mbagħad sitwazzjoni fejn il-pajjiżi li huma iżgħar m'għandhomx leħen irridu hekk jekk iva kif. Allora dak huwa aspett wieħed. Minna l-oħra. Kif se tkun organizzata din il-ħaġa? li deċiżjonijiet jittieħdu b'konsensus ifisser illi wara s summit ikun hemm ħafna stqarrijiet illi tant ikunu vagi illi fir-realtà ma, ma jfissrux wisq u ma jkunx hemm segwitu biex naraw illi dak li ġi deċiż tassew jitwettaq u anki biex wieħed jagħmel analiżi ta' fejn ma sarx implementazzjoni, għar wol tal-G20, l-istruttura vizavi l-IMF, il-WTO, il-Bank Dinji, il rwol tal-OECD, nixtiequ naraw illi konna relazzjoni aktar strutturali bejn dawn l istruzzjonijiet u l-G20 fejn il-20 fil-fat kollu segretarjat b'saħħtu li palissa mandux. U votajna u rajna fil-fat Il-fat sar eh, ftit eh, minnaħat tal-G20 li fli dawn ovvjament kull darba l taqaw joħorġu stqarrija l-istampa. Imbagħad ir-rwol tal-Unjoni Ewropea, il-leħen tal-Unjoni Ewropea li rridu nisħu eh, leħen li m'għandniex bħalissa fuq il pajsaċ ekonomiku li nisimaw minn flok huma diversi ilħna li huma differenti ħafna u mux, aħna mux dik situazzjoni nishtiqu. Allura nishtiqu li konna Ewropa bleħen wieħed li tkun waħda valida b'saħħita wkoll. Diversi kwistjonijiet hawnhekk bħalma nsibu fl-Unjoni Ewropea nnifisha nuqqas ta' bilanċ hawnhekk nafu li dawn qegħdin jinħolqu minħabba eċċessi fuq naħa u mbagħad wis tfaddil u minnaħa l-oħra għandek il-pajjiżi ta' deficit fejn hemm ħafna konsum iżda mhux qed isir investiment u tfaddil. Irridu is-simetrija u għalhekk dan nenfasizza fuq livell Ewropew u globali. Irridu bilanċ simetrija. Biex bekk biex intellaw naħa irridu nislu naħoħra u għallura irrid hemm kollaborazzjoni. Innaqsu t-talba u minnaħa l-oħra intellaw it-talba kuma għandhom ovvjament situazzjoni ta' eċċessi paċċina, ċina l-Istati Uniti u anke meta tkellmu dwar l-Unjoni Ewropea f'ċertu fora. Rata tal-kambju nixtiequ li jkunu trasparenti ma jkunx hemm kompetizzjoni inġusta li jkun hemm bdil f'dawn ir-rati li mbagħad ovvjament ikabru l-sbilanċi nixtiequ sistema monetarja ġdida fejn ikun aktar effiċenti, l-affarijiet ikun aktar effiċenti mill għandna bħalissa. Naraw darba l dejjem eh, se jkunu dawn il-drawing eh, rights speċjali se jkunu. Iġifiri, għan ikonna monita eh, munita ta' riserva pad-dollaru, il-problemi kollha li din il-ġib maħħa din il-ħaġa. il ġib maħħa din il ħagġa din il ħaġa u nixtiequ li jkollna regolamentazzjoni konsistenti finanzjarja. Dak li jott fuq naħa tal-Atlantiku jiġi rifless fuq naħa l-oħra kemm fl-standards ta' kontabilità u ma nixtiequx li konna arbitraġġ minn ċerti istituzzjonijiet finanzjarji. Jiġifieri hawnhekk ovvjament għandna ħafna kwistjonijiet iżda nemmen li dawn il kustjonijiet jridu jiġu it-trattati għalix id-dinja ħaqqa istituzzjonijiet illi jistgħu jittu deċiżjonijiet aħjar. U bekk jiena neħu pjaċir eh, nisma' dak li se jgħidu il-shadows u anki biex ovvjament fl-ħar mill-ħar naslu għal rapport tajjeb ħafna. Grazzi. Muchas gracias, signor Presidente. Grazie ħafna, President. Naqleb għall ingliż għajt il-kellim għalix dan huwa eh, dinja l-snadi l-sin li naħdem bih meta naħdem fuq dan ir-rapport. Grazzi l sur Hockmark xogħol tiegħek fuq dan ir-rapport. Jiena nħossil dan huwa rapport bilanċat u nirrakmenda illi meta naslu għall aħħar verżjoni jisu il-rizultati riżultati tal kontat tal-kriżi biex il-Parlament jibqa' koerenti kemm jista' jkun. Hawnhekk jiena m'iniex se noqgħod nagħti l-opinjoni tiegħi fuq il-suġġetti kollha, iżda se nindika xi pożizzjonijiet li huma importanti għalija. L-ewwel punt. Na, jiena nappoġġa li l-fatt li l-Unjoni Ewropea irċi kollha sede f'diversi entitajiet internazzjonali jina favur u kol illi ikonna u kol post għal zona euro fl-IMF biex ikonna leħen wieħed jekk irdu nkunu relevanti fid-dinja diversifikata. Rata tal-kambju jiena wkoll naqbel ma' sistema monetarja ġdida irid ikun hemm użu iktar wiesa ta' drawing rights bħala il-munita ta' riserva tad-dinja Naħseb ukoll li moċċar irridu nitkellmu kontra dumping tal-munita li ċertu pajjiżi paċina qegħdin jagħmlu. Jekk ma nitkellmux kontra, ifisser illi ikun hemm aktar inċentivi biex bekk ekonomiji emerġenti jagħmlu l-istess ħaġa. Jiena tal-opinjoni li l-Bord Internazzjonali tal-Banek Ċentrali jista' jkun utli għall koordinament tal-muniti fuq livell dinji u nappoġġa l-emenda tas sur taf f'din id-direzzjoni. Issa, dwar il-tassazzjoni se tkun dan ikun mezz utli biex nġeneraw it-tħul fuq livelli ta' dejn pubbliku iżda nappoġġa biss l-introduzzjoni ta' din il-ħaġa jekk it-taxxa tiġi introdotta fuq livell globali Jiena wkoll ta' l-istess fema ta' ta' Sur Mario Draghi fejn tkellem is-ġimgħa l-oħra dwar spekulazzjoni li tista' tinħoloq mill din it-tassazzjoni l-ġdida. Iżda kifet kif f'dibattiti oħrajn min is-sena appoġġa eh, din it-tassazzjoni finanzjarja jekk tiġi introdotta fuq livell Ewropej Ewropea biss ma naħsibx li se nilħu r-riżultati mixtieqa u hekk nitilfu ċertu kapital mill-Ewropa. Din hija l-pożizzjoni tiegħi. Forsi jridu nitkellmu wkoll dwar din kwistjoni fir-rapport għaliex f'rapporti oħra dan huwa punt ukoll punt ieħor li nittrattaw. Nappoġġa mod pubbliku il-bini ta' qafas finanzarju komuni bej l istati Uniti u l-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazie, signor Tramosa. Monsieur Lambert, s'il vous plaît. Grazie, Monsieur de Lambert. No, thank you uh, to the rapporteur. Well, thank Grazie, grazie al rapporteur. Grazzi tal-klim ġentili tiegħu għax meta jgħid li musser naqblu jiena nħoss serħan in-moħħ. Għaliex jekk nistgħu naqblu fuq xi ħaġa naħseb li xorta waħda għandna differenzi tagħna bejnietna dan japplika wkoll mal-liberali huwa li aħna ma nemnux li l-kummerċ fih fusu, fih innifsu ser wassal biex l-ekonomija dinija tiġi sostenibbli u anke l-għajxin fuq din il-pjaneta li jkun sostenibbli. Jiena mhux nimxi favur li nagħmlu xkil għal xejn b'xejn naħseb li mhix tajba, iżda minnaħa l-oħra ma nemminx li l-kummerċ minajr regoli stretti wa xi ħaġa li tafsu għandna bżonn. Għalhekk irridu naqblu li għandna bżonn regoli sabiex nimxu l-qoddim għax nafu li swieq ma joqogħdux jisu numru ta' affarijiet li l-ekonomisti jsemmu bħala esternalitajiet li huma l kondizjoniet ta' livell ta' ħajja, ta' xin, ecc. U għalhekk naħseb li f'dan ir-rigward nistgħu naqblu. Madana kollu Jiena nixtieq li jkun hemm aktar emendi ta' kompromess li jinti proponejt u wara l-esperjenza li kelli ta' ħidma miegħek fuq numru ta' suġġetti nista' ngħid li xi drabi nistgħu nsibu qbil. Nixtieq nisħaq fuq ċertu punti l-ewwel nett il vuċi waħdanija Ewropea għal gvernanza ekonomika globali, iżda wkoll nixtieq insemmi xi ħaġa dwar il-governanza ekonomika globali. Għandna bżonna iżda nafu wkoll li għadna lura sabiex nilħu dan il-an. <clears throat> Li ħassibni huwa dak li għal Ramon fuq l-FTT iżda minn xieċ nitkellem biss fuq l-FTT. Iva għandna bżonn kondizzjonijiet indaqs fuq level dinji iżda qabel ma nkunu nistgħu nkunu ċerti li dan nistgħu niksbuh mhux se nimxu l qudiem Issa speċifikament fuq l-FTT L-istorja tal-Ewropa u anke qabel l-istorja tal-setup dinji ekonomiku qabel dawn temijiet juri li tabelħaq xi kultant ma toqgħodx tistenna għal governanza ekonomika globali. Tibda bil-koalizzjoni ta' dawk li għandhom irriedi li jimxu l-qoddim. Għalhekk sta l-Unjoni Ewropea li tagħmel xi ħaġa li ħadd ieħor mhux qed jagħmel issa u tinġbdu ħabel wieħed sabiex bekk l-oħrajn isegwu l-eżempju tagħna biex nimxu skont l-interessi tagħna. U hemmhekk nixtieq ngħid li minnaħa għandna l-gvernanza ekonomika globali li hija għan li nixtiequ iżda ma nistgħux ngħidu li ħanna nħasslu għal dan l-għan malajr. Qed naraw kemm huwa diffiċli r raw ta' Doha u anke l-temi ta' WTO Rajna li l-20 huwa fira, skużan li ngħidlek, iżda tajjeb li dawn l-istituzzjonijiet qed jeżistu, iżda fir-rigward li naslu għal kunsens politiku ta' vera dan falla l kollox. L-Istati Uniti għandhom ħafna kalkoli kwantitattivi meta jkun hemm nefqa budġetarja ta' Ċiniżi u anke meta jkun hemm awsteritajiet minn naħa tal-Unjoni Ewropea dawn huma riċetti differenti nitkellmu flimkien naqblu iżda mbagħad kulħadd jagħmel ta' rasu fil-pajjiż tiegħu jew fil-kontinent tiegħu. U għalhekk il g ma jistax ikun sostitut għall gvernanza ekonomika globali u għalhekk irdu ngħidu li dan huwa xogħol li għadu għaddejja tfadlilna x'naqtfu. Irridu naraw x'se nagħmlu issa rigward l-integrazzjoni Ewropea Aħna fl-Unjoni Ewropea mhux qed nistennew għal gvernanza ekonomika globali u qed nimxu l qoddim biex dan nefquh. Dak li nixtieq nisħaq dwaru huwa l-prezzijiet tal-materja prima u tal-prodotti bażiċi u l-volatilità tal-prezzijiet iżda nafu li l-prodotti bażiċi speċjalment l-ikel u l-prezzijiet tagħhom huma kwistjoni taħraq speċjalment f'dawk il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Jekk aħna rridu gvernanza ekonomika globali, rridu li jkun hemm leġittimità għal dawk li huma l-aktar fqar madwar id-dinja u jekk dan irriduh irridu nittrattaw din il-kwistjoni. Għaliex imbagħad inkun nistgħu naraw li l-gvernanza ekonomika globali twassal ukoll riżultati għall-interessi tal-pajjiżi l-fqar u mhux biss għal dawk il-pajjiżi żviluppati. Ta' bil-ħaq irridu nagħmlu xi ħaġa fir rigward il-flussi kapitali, flussi ta' kapital, mhix qed ngħid li rridu morru lura għal swieq nazzjonali tal-kapital, iżda dak li tnajt huwa li rajna x'inhu huwa l-livell ta' interkonnessjoni u ta' ftuħ fil- dinja fil-livell dinji u x'effett fuq fuq sistema kollha u dinja xaġa serja. rridu naraw eh, li nalħu eh, kull ħolqa tal-katina biex bekk nkun nistgħu nimxu l-qoddim għax bħalissa għandna kollox eh, miftuħ u jekk ma nimxux l-qoddim din il-katina se tisfaxxa u għalhekk rridu naraw li niżguraw li nimxu l-qoddim u mhux immorru lura, speċjalment meta jkollna problema hawnhekk. U għalhekk jiena nemmen li hemm xi ħaġa li rridu nagħmlu fi rigward il-flussi tal-kapital u xaġoħra li eċitatni kont kontent bija hija l-żjara tal-Prim Ministru tal-Bermuda. Din kienet ċajta hija ngħidu kif inhi. Ma kellix il-burdata nqod niċċajta dal u li kolli xi ħadd li jgħid li nżuru nies iżuru l-Bermuda li xaħna xi ċentru ta' ta' dinja ma nkunux qed ikunu seri. Jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa dwar dan, mhux se nimxu l-qoddim u lill-liberali nixtieq ngħidilhom jekk m'intomx serji li rnaqsu l-pressjoni ta' tassazzjoni tistaw tajdu li taqblu maħna li l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nġildu l-evażjoni tat-taxxa. Jekk dawn il-flejjes jitħallsu ma jkunniex għalfejn noqogħdu nżidu tassazzjoni. Għandna 300 biljun euro fl-Ewropa bħala frodi fiskali u qed naraw li hemm tax havens barra mill-Unjoni Ewropea u xi drabi wkoll fih dan l-Unjoni Ewropea. Jekk nistgħu naqbdu dawn il-flejjes din l-evażjoni fiskali, nkun nistgħu nimxu l-qudiem. Mhux qed nara mhux qed noħlom naf li dejjem ħajkun hemm xi evażjoni fiskali, iżda dawn huma affarijiet li qed jaffettwaw il-libertajiet ċivili. Jekk nistgħu naqsu tassow il-frodi fiskali, nkunu nistgħu waslu għal budgets nazzjonali aktar sostenibbli. Fi rigward il-gvernanza ekonomika globali għatfadlinna naqtfu, naqbel ma l-oħrajn qabli fuq l-emendi li tresqu biex ikun hemm diskussjonijiet interessanti u nittamaw li nkun nistgħu naslu bil tajjeb jew nkella naqblu li ma naqblux ċertu punti passoltu. Grazzi. Merci Philippe. Eh, Madame Beres, s'il vous plaît. Signora Beres. Grazzi, Sir President. Il-rapporter u koll, uh, eh, ruħi tal-li uh, ma konċ hawnhekk meta kont qed tanalizza eh, l-emendi kollha imma li inti taqbel ma' tnejn mill-erba mendi li jien naħseb illi naf li Eh, l-emendi 36 u 161 u mhux l-oħrajn u naf għalfejn hemm eh, koerenza fil-fatt bejn dawn l-erba emendi u mhux għaliex eh, pervanx Beres hija interessata fil- fil-rating agencies. Imma l-loġika torbot fuq għan uh, speċifiku ħafna f'diskussjoni li aħna uh, inna naħdmu fuqa bħala komitat u li għanda eh, hija uh, fuq livell dinji f'din l-era tal eh, teknoloġija tal-informatika, l-affarijiet sofistikati kollha li jeżistu, ma meta inti għada tibat itra irreġistrata lil Bermuda jew inkella tornaw fuq l-internet Eh, xaħġa ħaġa li tkun saret fit-Taiwan, intom tistaw sija wara l-oħra taraw fejn ikun wasal dan il-prodott, taraw eh, meta tkun ġiet irreġistrata l-ordni, meta eh, tkun ġiet pakkjata, meta tabba l-pakket fuq il-vapur, etc. Imma għal dak li huma kapitali, flus, ma jiġri xejn minn dan kollu u naħseb illi ikun utli li konna informazzjoni ta' dan it-tip. Fl-Istati Uniti fil-kontest fil kontest tal pakket Hot Frank bċertu mod mandat biex intejbu s sitwazzjoni u jkun hemm iktar traċċabilità għal moviment tal-kapital li interess pereżempju s-sidien tal-kumpaniji meta jkunu eh, flaqa mal-shareholders tagħhom ma jkunux jafu eżattament e, x'jgħidulhom dwar il-flussi tal-kapitali. Għalhekk l-Amerikani min-naħa tagħhom bdew jaħdmu biex ittejbu il-traċabilità tal-flussi tal-kapital illi eh, tista' tkun utli ħafna. Bħala Ewropej hemm bżonn li noqogħdu attenti biex ma nerġawx insibu ruħna fl-istess sitwazzjoni eh, illi eh, sibna ruħna fiha fir-rigward tal-regoli tal-kontabilità li xi ħadd jibla proċedura fuq livell eh, nazzjonali eh, meta din tkun fil-fatt problema globali għal regoli tal-accounting tal għanna bżon ta' traċabilità madwar id-dinja. Għanna bżon regoli allura li applikaw għal kulħadd. Għalek ejjew eh, ma, ma niġrux għalix eh, l-Amerikani ħassoltu se jagħmlu l-progress minnaħa tagħhom u mbagħad jiġu xi darba u jgħidulna Eh, traċċabilità tal-kapital se tissir hekk, eh, eh, aħna għadna x'jien għandhom ikunu r-regoli, l-standards, dawn għalek hemm bżonn li aħna insibu mezzi oħrajn, mezzi tagħna għalek fl-emenda 161 jiena qed niproponi dawn l-affarijiet u ħadgost li inti għati li tista' tappoġġa din l-emenda Issa, irrit u koll niddefendi eh, l-emendi 37 u 167, għalix dawn u koll u ma rilevanti ma t-nejn ta' qabillom. Għalix f-moment hemm eh, zmin meta ħadd ma kien joqgħod eh, jaħseb dwar dawn l-affarijiet, ħadd ma kien joqgħod jidħol fid dettalji li kien jgħidu illi se tiswa flus u mhux se jkun valla pena jekk aħna ma nagħmlux xogħol konkret eh, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dawn l-affarijiet kienu propju eh, fil-qasam tal-rating credit rating agencies. Forsi il-mod kif huma miktubin dawn l-emendi nistgħu nbidluha imma r rwol ta' dawn il-credit rating agencies uh, jistħoqlu illi jissemma hawnhekk. Wieħed jikkomplementa lil ieħor. Mbagħad dwar dak il qal is-Sur Sai niġbet l-attenzjoni tagħkom għal xi wħud mill-konklużjonijiet li qed jitfasslu jkunu adottati mill-parlamentana fil-Kumitat Kriż Chris għaliex minnaħa xi ħadd ċaħġa u bil-banda l-oħra xaħat ħadd ċaħġa ħaġa kompletament differenti hawnhekk. Eh, aħna mhux se jkollna l-odda għal governanza globali eh, millu malada, maħna qed nipproponu illi jkollna governanza globali integrata fejn aħna eh, nirrikonoxxu l-djufijiet tal G20, mux se noqgħod tawalwis għax kollha nafu x'inhuma l-kollegi tiegħi, kollega tiegħi qed weċċikluna semmihom u biex eh, naddu nimxu pass il qoddim minn dan l-istadju eh, din daqsek eh, perili ta' dik li hija governanza, naraw xinu ma l-istrutturi ta' governanza ekonomika illi nħolqu tul iż-żmien, ma mhux biss fil-kuntest tal-IMF imma anki fil-kuntest tal-ġnus ma' u għalhekk il-konklużjonijiet tal kumitat Chris eh, se jgħinuna ħafna biex nagħmlu progress. Mbagħad dwar il-movimenti tal-kapital, hawnhekk fir-rapport tal kumitat Chris, jgħet l-istituzzjoniet ta' sorveljanza mandomx jikontentaw illi aħna mor eh, nerġaw insibu l-istabilita fis-sbiq finanzjarji imma li dawn jaħdmu sabiex jilħqu għanijiet makroekonomiċi ġifiri jekk il-movimenti kapitali ikomplu jżidu l iżbilanċ makroekonomiku li għanna bħalissa l-ura mela bżon li xaħat um, jiġbet l-attenzjoni għal dan il-fat u dan war wol forsi ta' l-IMF id niddiskutuħ u l-aħħar aspett li xtaqt insemmi skużawni għaliex Eh, li għat ndur mal-elementi kollha tiegħek ma huwa diffiċli wieħed jitkellem dwar governanza ekonomika globali mingħajr ma ngħidu kemmtejn ukoll dwar istituzzjonijiet li huma rilevanti kemm f'dak li huwa autoregolamentazzjoni u anke il-qasam privat hemm il-Kumitat ta' Basel diġà hemm xi emendi li qegħdin jirreferu għal dan u naħseb illi t test finali ta' ta' rizoluzzjoni tagħna bżon li dan jissemma u li għaliex u ukoll jagħmel parti mill-pakkett tal-Governanza Ekonomika Globali. Grazie. Merci Pervanche. Grazie Pervanche. Ivo Estragi. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, Sur President. Jina Minix xedu reporter, iżda sur Kamal għalli nitkellem minn flok, u għax palissa kellu kun ximkien ieħor. U għalek jina għandi pjaċir li namel dan, u wasallu. Kelmtu l-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja fisem il-membri kollha tal-ECR e lill-kumitat tax-xogħol siwi li għamiltu. U personalment jiena sodisfat ħafna li rapport tan sensittiv qiegħed fidejn tajbin u sensibbli tal-membru onorevoli ta' dan il-Kumitat, is-Sur Hekmark. U għalhekk kuntent ħafna li nista' nikkopera miegħek. L-ewwel nett. Aħna naqblu mar-rapporter li għanna u rridu namlu użu aħjar tal-IMF. Hija istituzzjoni globali kostituzzjoni u proċeduri u għalhekk aħna naqblu ma' Gumar u l-pożizzjoni tiegħu. Aħna kemm xejn kawti mbagħad dwar ir-riskju ta' regolamentazzjoni żejda. Iżda meta kont qed nisimgħek fil-bidunet ta' din is-sessjoni ta' World of Senar, naħseb li għanna l-opinjoni, jekk mhux forsi l-istess, hija simili ħafna fuq dan il-punt. Nixtieq intenni li l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea flimkien eh, huma 40% tal-kummerċ dinji u iktar minn 50% tal-GDP huwa hija ċifra importanti ħafna u għandna nqisuha u nużaw l-lodot kollha eżistenti. Nixtieq nisħaq fuq il-mezzi Eh, eżistenti li hemm bħal pereżempju eh, leġislaturi transatlantiċi, dialogu, eccetera. Aħna nħedġu l-organizzazzjonijiet internazzjonali bħal per eżempju l-IMF u l-G20 biex ikollhom aktar pariri min-naħa tal-konsulenti finanzjari biżjarat għaliex dan huwa importanti ħafna u dan rajnieh mix-xar li għadda mit-talima tax-xar li għadda u mis-snin imgħoddijiem u ma tkunx ta' sorpriża lina għaliex aħna kemm xejn xettiċi u kawta ħafna propju fuq l-FTT internazzjonali, taxxa fuq transazzjoniet finanzjarji u kwalinkwa reġim ta' taxxa oħrajn u għalhekk noqogħdu attenta ħafna. U mhux ser nappoġġaw xejn marbut ma' dawn l-affarijiet għalek dawk huma wħud mill-punti li xtaqt inqajjem u nixtieq nirringrazzjak għal darba oħra għax-xogħol siwi li għamel Gumar. Grazzi. Thank you, Mr. Ter Mr. Klute, please. Grazie, Sir Klute. Ja, danke. Ich bin auch nicht Schattenberichterstatter, sondern das ist für unsere Fraktion. Grazie. Jina min xedu rapporter lanqas iżda nixtieq nirrappreżenta l-membru għaliex ma seta jiġi minħabba raġunijiet ta' saħħa. Nixtieq naqra l-punti tiegħu li għamel bl inglis un bat namaxu xi tijaj. tiegħi. Nibda billi ngħid li hemm żbilanċi minħabba nuqqas ta' kompetittività fost l ekonomija u aħna nqisu li l-kompetittività tkun il fusaw li tal-ekonomija. Miex kawżas da konsegwenza tal-ekonomija dinija soġġetta l-liġi fuq il-kooperazzjoni fuq il-kontabilità. Fil-premessi u l-paragrafu 13, Gumar jisostni u jtenni fuq il-żvilupp uh, eh, dinji. Aħna nemnu li dan huwa protezzjonizmu għal dawk l uktar li huma onja u għalhekk irridu naraw li ma jkunx hemm esportazzjoni ta' prodotti fejn mhux l-aktar vantaġġuż. Rridu nappoġġaw il dawk li għandhom bżonn ikunu appoġġati miex protezzjoniżmu iżda nippruvaw nilħqu koordinazzjoni fejn hemm eċċessi u tfaddi li huma parti mill-istess problema. Nġildu kontra l-kompetizzjoni fuq l-evażjoni fiskali u fuq eh, prassi qarrieqa It-tieni punt istituzzjonali. Aħna nixtiequ nittrasferixxu fl-IMF ir-regola ta' tmexxija ekonomika dinija. Anke fil-G7 u l-G8. Iżda rridu naraw e, x'inhu rwol ta' din l-istituzzjoni għax mhix konsistenti li natu dawn is-setat lill imf jekk ħajkun hemm mhux se jkun hemm koordinazzjoni bejn l-istaqati. Il-koordinazzjoni titisseħ f'dan l-istruttura ta' ġnus maquda u anke fil-Kunsill Ekonomiku. Rrid ikun hemm loġika ta' reġjonalizzazzjoni u globalizzazzjoni biex ikun hemm ftehimiet ibbażati fuq indikaturi makroekonomiċi u ambjentali. Għandaqstant, wassal għal tmim il-punti tas surportax xun nasal għal punti nishtiq namel jien fuq l-emenda 69 fir rigward spekulazzjoni u l-prodotti bażiċi u l-prodotti tal-ikel diġa semmaw dan il-punt xuħut qabli, iżda nixtieq u ngħid li rridu nilħqu kompromessa hawnhekk. Rridu nilħqu maġġoranza fil-Kamra lix hija xaġa importanti. Hija xaġa ewlenija u diġa kena diskussjonijiet ma' sur Barnier għajimna dan il-punt u għalek nasab li wasal iż-żmien li nitrattaw dan il-punt. Naħseb li nkun qed nimxu l-qoddim jekk nwaslu dan il-punt, grazzi. Thank you, Mr. Klute. Now I give the floor to the Commission. Grazie, ma dirka l-messa l-Kommissjoni. Grazzi, Sur President. Nistaw naqblu ma' rakomendazzjoni tal-politika tal-rapporter, aħna nħossu li fost l-emendi suġġeriti hemm proposti li jimxu skont il messagġu l tal-rapport. Fir-rigward is-separazzjoni bejn is-sustanza u l-kwistjonijiet istituzzjonali u fuq is-sustanza nistgħu ngħidu l-Kummissjoni qiegħda tieħu sem fil-diskussjoni tal-governanza ekonomika globali fil-fora differenti fil-G20. Aħna sħaqna li hemm ħtieġa biex intejbu l-koordinazzjoni tal-politika makroekonomika anki li għanna bżon qafas għal tkabbir ekonomiku sostenibli, għanna bżon indikaturi sabiex nimxu lejn soluzzjoni fuq ir-rati tal-kambju nemlu li s-sistema kurrenti għandha xi djufijiet u b'mod partikolari għandha bżonn mekkaniżmu effiċjenti ta' tisħiħ. Fi rigward il-kooperazzjoni u s sorveljanza fuq il livell globali u fuq il-G20 jistaġ importanti ħafna. Fi rigward il-flussi tal-kapital u kwistjonijiet marbuta ma' G20 aħna nemnu li rridu nieħdu approċċ bilanċat fuq il-ġestjoni tal-flussi tal-kapital u għanna bżonn ukoll li nigwida fuq dan. Madana kollu aħna nħossu li l-kontroll tal-kapital hija l-aħħar mezz li għanna nużaw. Aħna nemlu li l-lodod ta' ġestjoni primarji jridu jinsammu fil-politika makroprudenzjali u makroekonomika konċernata. Fuq l-SDRs fuq il-kwistjonijiet tal-sistema monetarja u regoli stretti, irridu nifmu eżattament x'inhu l benefiċċji u s-sogri ta' dawn l-assi differenti. Dawn huma rimarki li ressaqna wkoll lejn il-20 u tista' tarawhom ukoll f'ħafna mill-opinjonijiet tal-abbozz ta' opinjoni. Fir rigward ir-rabta bejn il-20 u l-ġnus maquda, nafu li hemm dibattitu li beda fil-ġnus maquda wara l-mandat tal riżoluzzjoni 65-94 fuq il-Gvernanza Ekonomika Globali u l-Ekosok irrid ikollu aktar viżibilità bħal riżultat ta' dan. L-informazzjoni tagħkom il-ġnus maquda fis-seminar tal-lum f'Santiago de Chile laħqet ftejmiet propju fuq it-tmexxija ekonomika globali. Fuq kwistjonijiet oħra nixtieq nagħlaq billi ngħid li hemm il-possibilità li kun hemm il-kontribut tal kummissjoni għal dan id-dibattitu ekonomiku aħna nħossu li l-viżibilità politika tal-Unjoni Ewropea fil-fora internazzjonali tiżdied u għalhekk kun kun nistgħu nitkellmu b'vuċi waħda u din huma fatturi kruċali palma nafu li għanna l-IMF hemm li sibili huwa osservatur biss u situazzjoni fora internazzjonali oħrajn diskussa f'dan la bosta rapport mhuwiex l-aħjar wieħed possibbli. U għalhekk b'mod partikolari huwa importanti ħafna lina li qabel it-tħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona l-arranġamenti li kien hemm mhumiex ser tejbu ir-rappreżentanza u l-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea u kull ma jagħmlu huwa li jżommu l-status quo. Ovvjament dan mhux sodisfaċenti mod partikolari bħalma għal sur Oliren il-Kummissarju f'Ġunju li l-Kummissjoni għandha l-opinjoni li huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea l-Istati membri u, l-istituzzjonijiet marbuta li nimxu għal titjib f'dan l-IMF. Fir rigward l approċċ li l-Kummissjoni xtieq ikollha, Aħna nasbu li f'termini leġislattivi l-infurzar ta' leġislazzjoni Ewropea fil-servellanza ekonomika għal tmexxija ekonomika globali qed tiġi riveduta mill-Parlament u l-Kunsill dan għandu jsaħħaħ il-sistema korrenti u hemm istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn skont l-artikli mit-trattati li għandhom iwaslu għal twetti tal-kompetenzi interni fiħdan l-Unjoni Ewropea. U dan jiffaċilita li l-proposti ġodda marbuta mal-artiklu 17 ta' Trattat tal-Lisbona. Għalek, etnoqtu ma' dibattitu parlamentari importanti ħafna, għanna kwistjonijiet politiċi sensittivi ħafna marbuta mal-governanza ekonomika globali u għal darboħra aħna l-esten nikoperaw ma' rapporter, ma' shadow rapporters u l-kumitat u mod partikolari nilqaw il-tmexxija ekonomika globali, s-semena li ħikunem fis-27 ta' Ġunju u jekk għandkom bżonn xi input minn naħa tagħna lest li nagħmlu dan. Grazzi, Sur President. Thank you now. I give the floor again to the rapporteur. Nerġa' nagħti il-mikrofonu lir-rapporteur. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna għal dawk l-opinjonijiet differenti. Jiena żewġ kummenti ġenerali rrid naqsam magħkom. Naħseb li huwa importanti illi aħna niddiskutu dak li aħna rridu noħorġu nieħdu minn dan il-proċess. Fir-realtà dak illi nixtiequ li twassal għalih il-governanza globali għaliex kultant meta nitkellmu fuq dan is-suġġett ikolli l-impressjoni illi xi kollegi jkunu qegħdin jitkellmu dwar xi tip ta' eh, gvern ekonomiku dinji, din hija xi ħaġa li qatt ma tista' ssir u dan ifisser li aħna nitilfu l-opportunità li konna eh, impatt u effett fuq dawk l-affarijiet li aħna tassew nistgħu nbidluhom aħjar li nifokaw fuq affarijiet li nistgħu nagħmlu milli dawk l-affarijiet li noħolmu bihom. Tieni ħaġa, kultant meta nitkellmu dwar ekonomija globali, kolli l-impressjoni illi ċerti kollegi jaraw l-aħħar 10 snin bħal 10 snin ta' diżastru u dan mhux minnu. L-aħħar 10 snin fl-ekonomija globali kienem bidla enormi għall-aħjar u din hija parti mill-problemi li qed niffaċċaw kif qal is-sur aktar kmieni. Parti mill-problemi li qed niffaċċaw illum hija propju trasformazzjoni ta' malar tal-istruttura tal-ekonomija globali. Għaliex Millux wis li l-ekonomija globali kienet biss l-Istati Uniti u l-Europa tal-Ponent, ħafna mill-istituzzjonijiet eh, dinjin huma bbażati fuq din l-istruttura nitkellmu dwar il-Bank Dinji u l-IMF il-Bank Dinji jitmexxa minn Amerikan u l-IMF minn eh, xi Ewropew. Din hija l-istruttura ma sa żminijiet inbidlu. U dini b'mod ġenerali hija xi ħaġa tajba imma għalina toħloq sfida, sfida ġdida U baħna rridu nindirizzawa din l-sfida. Sur xitluna qal li dak li aħna rajna f'din il-perspettiva ja eh, propju eh, kjassu sfrattu sħiħ fil-qasam eh, finanzjarju u issa xiridu namlu biex dan din is-sitwazzjoni ma terġax tfeċ fil-ġejjeni dan u ma dawnu huma l-affarijiet li aħna rridu nifokaw fuqhom. Meta aħna naħseb ħafna mir-raġunijiet tal-surpluses li għaw fl-ekonomija dinjija huma propju il-kawza tagħhom hija d-deficits għaliex m'hemmx surplus minn hawn deficit u ħafna drabi dawn il-situazzjoni eh, jinħolqu mill-politiki nazzjonali jekk aħna naraw per pereżempju fl-ekonomija tal-Istati Uniti. Iva, huma kellhom snin ta' politika monetarja laxka ħafna u dan wassal għad deficit eh, li jem fil-Stati Uniti u s-surplus li jem fil-ekonomija ta' ċina dawn imorru it fit. U minn dik il-perspettiva għalija u importanti illi fil rigward ta' governanza globali ikonna afas, ikonna regoli biex nimmonitorjaw il-politiki eh, monetarji sal-punt fejn huma qegħdin jikollhom effett fuq politiki oħrajn fid-dinja. U anki dak li għandu xaqsam mal-munita u deficits fil-finanzi eh, pubbliċi li aħna nafu li jkollu impatt mod iktar mifrux. Dawn huma l kwistjonijiet li hemm fil-qalba u aħna għandna nifokaw fuq dawn iktar minn fuq aspetti oħrajn mbagħad dwar l-istituzzjonijiet differenti. Jiena naħseb illi fir-realtà l-istituzzjonijiet kollha li għandna dak formali u informali għandhom vantaġġi u żvantaġġi. Il-ġnus maquda semmew hawnhekk. Ma naħsibx li eh, hija uh, l-iktar organizzazzjoni l-iktar adattata f'dan il-kuntest ta' governanza ekonomika uh, globali ma naħsibx li organizzazzjoni tal-ġieli ta' drittijiet tal-bniedem għandha tkun inkarigata mill-ekonomija. Ma naħsibx. Hemm bżonn issa illi niddiskutu l-istruttura illi teżisti diġà. Il-ġe 20 hija importanti minħabba l-importanza tal-ekonomiji imma rridu nżommu f'moħħna illi din hija għażla arbitrarja ħafna Eh, l-Iżvezja u Malta mhumiex parti mill-G20 imma dik mhux l-unika problema hija għażla arbitrarja għaliex ċerti ekonomiji jistaw ikunu fil-G20 u xoħut minn dak li diġa qegħdin fil-G20 eh, jistaw ukoll ma jkunux hemm. U għalfejn għanna niddefinixxu eh, ekonomija kbira bħala eh, importanti għax hija kbira jew għax xi darba kienet importanti. Għaliex ma naraw eh, ma naraw xtaqxej illej dawn l-ekonomiji li huma emerġenti jew li ġa ħarġu issa jew nifokaw fuq ekonomiji li huma mexxijin tajjeb meta mqabbla ma ekonomiji li mhumiex immexxijin sew dana biex eh, natiħiel tal-problemi illi aħna xi kultant nevitaw li niddiskutuhom jien naħseb illi il-G20 għandu l-importanza tiegħu. Imma rajna mbagħad il-problemi tal-implementazzjoni fl-implementazzjoni tad-deċiżjonijiet li jieħdu il-G20 dwar it-tax havens u l-affarijiet oħrajn li semmew jew eh, l-rekwiżiti tal-kapital u għat affarijiet oħrajn jekk aħna nistgħu nsibu simbiosi bejn il-G20, l-IMF u eh, entitajiet oħrajn naħseb din tkun ħaġa tajba ħafna, ħaġa li ta' min jipprova jagħmilha. Ma naħsibx illi se jirnexxilna jekk aħna nippruvaw nirregolaw l-ekonomija imma jirnexxilna jekk aħna eh, nixtiequ li konna regoli u qafas għall ekonomija dinjija. Jena nishti nirringrazzjakom il-koll tal-li samtu ħsibijiet ta'kom miħaj, nirringrazzja l-presidenza tal-komitat tal-li fl ħar stajna jkonna din id-diskussjoni fil-komitat, konna inna nistennew imma kienet ħaġa tajba li rnexxinna namlu dan il-lum. Grazzi. Mikrofonu għal-kellimek joġbu. Mikrofonu jekk joġbu il-kellim. Mela, ħanerġa nirrepeti għajt il-President fil-27 ta' ġunju fl-4 ta' wara nofsinar se jkun hemm publiku pubbliku fuq dan is-suġġett bil-mistiedna li tafu min huma. Mbagħad ikun hemm il-vot fit-19 ta' Settembru fil-Kumitat sabiex naddu għal vot fil-plenarja fil-ewwel seduta f'Ottubru. Jekk mawx eh, iktar kommenti, nirringrazzja l-rapporter u nala fuq dan il-punt. Nadu għal-punt li mess li huwa il-punt ta' affarijiet oħrajn il-laqa li jmess issir nar 2-27 ta' ġunju. Uniqfu għawnek, saħħa u grazzi.